għad dispożizzjoni tagħkom. Għaw xi ħadd jixtieq jikkummenta jidher li dan mhux il-każ hekk mela il-minuti huma adottati u konfermati. Għandi xi ftit kummenti x'namel u xi ftit informazzjoni għal darb'oħra kien hemm marar fl-Ewropa darba fir-Rumanija mitu madwar 25 ruħ u eluf ta' persuni kellhom jaħarbu minn djarhom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 dejjem f'nofsinhar. Firma ta' atti adottati skont proċedura leġislativa ordinarja għandi pjaċir narrafkom illi nara l-erba se firma seba atti legali fl-imkien mal president tal-Kunsill. Bħala parti mill proċedura leġislattiva ordinarja skont ir-regola 74 it-titli ta' dawn l-atti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 biex eh, jappoġġaw għalhekk naħseb illi ikun aħjar jekk ikonna ftit iktar żmien biex naslu għal konsensus għal daqstant aħna nappoġġaw din it-talba. Grazzi ħafna. Survejba kontra din il-mozzjoni. Tafu illi il-frott mux kollu jisir fl-istess ħin u naħseb illi il-frott ta' dan il-rapport sar dan il-kas għal daqstant nishtiqu li nivvotaw issa stess u nishtiqu li deċizjoni dwar dan tittieħed din il-ġimgħa. Grazzi ħafna. Mela nivvotaw dawk li huma favur il-mozzjoni li resqu il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi u l-grupp tal-Ħodor li nipposponu il dibattitu fuq dar rapport. Grazzi ħafna daw kontra. Naħseb li se jkollna niverifikaw jgħid il-President votazzjoni elettronika għal votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Il-mozzjoni għaddiet. Ek mela sa il-rapport Gallo. Se niddiskutuh fis-seduta li mis, ġifiri f'Settembru. Manna ebda proposta l-emendi għall-agenda għal tlieta u l-erba, issa għal ħammis il-grupp ta' konservativi Ewropej talbu li niddiskutu każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-midem demokrazija u stat ta' dritt kif ġej. L-ewwel net hemm proposta biex l-ewwel niddiskutu il-Zimbabwe Umbat il-Venezuela, umbat il-Korea ta' fuq. Il-mozzjoni jasa biex aħna imbidlu l-ordni. Is-Sur Callanan se jitkellem favur din il-mozzjoni. Grazzi ħafna, Sur President, din hija talba li mhix kontroversjali kemm nixtiequ eh, l-ħamis war nofsinhar nixtiequ li l-ewwel li tkellmu dwar iż-Zimbabwe u mbagħad il-Venezuela u mbagħad il-Korea ta' fuq. Eh, mem ma rridux li nagħtu xi sinifikat partikolari lil dawn il-pajjiżi kemm sempliċement li jkun iktar komdu jekk aħna nbidlu l-ordni. Grazzi ħafna mela issa nivvotaw fuq din il-mozzjoni. Imma qabel ma namlu dan, forsi għaw xaħat li jixtieq jitkellem favur din il-mozzjoni. Grazzi ħafna, Sur President, kif qal il-kollega. Aħna ma rridux nżidu jew innaqsu xi punti mill-aġenda imma sempliċement imbidlu l-ordni tal-sujġetti illi aħna irridu niddiskutu. Għal daqstant jena naħseb illi din il-proposta tista' tiġi mil qwa faċilment. Għaw xaħat li jixtieq jitkellem kontra din il-mozzjoni? Sir President, nixtieq nistaqsi xi ħaġa lis sur Callanan. Jimporta tgħidilna għalfejn huwa iktar faċli għal-membri jekk nitkellmu dwar Zimbabwe l-ewwel u għal lima membri mod partikolari set l-affarijiet ikunu iktar faċli jekk nagħmlu hekk. Tista' tgħidilna jekk jogħġbok. Ir-raġuni speċifika għalfejn inti qed titlob illi niddiskutu iż-Zimbabwe l-ewwel għaliex l-affarijiet ikunu iktar faċli jekk nagħmlu dan. Sur Callanan tista' tgħidilna għalfejn? Sir Schultz poġġini f'pożizzjoni mal-ħajt propjament jien għandi ebda idea jiena qed nagħmel din il-proposta nom ta' kollega tiegħi Sir Van Oden xi ħadd eh, għalli biex nagħmel dan. Naħseb dejjem ikun dejjem aħjar jekk wieħed l-Sur Schultz jgħidlu il verità Mela, ejjew nivvotaw minu favur din il-mozzjoni keġobkom ollu idejkom.